u il-minuti huma dispożizzjoni tagħkom. Hemm xi ħadd li jett joġġezzjona għal id-dokumenti jekk le nista' ngħid li il-minuti huma adottati Għabel ma nibdew bid-dibattitu